Thank you, colleagues. Um, as you all know, it's quite sensitive time. Grazie, kollegi. Tafu li l-ħin huwa diffiċli. Għatanna punt li nistaw nieħdu issa. Naddil, eh, eh, eh, għaxanna surnaġi il-rapporter. Il-punt numru erba' fuq standards mini għal minoritajiet fl-Unjoni Ewropea u nagħti il-mikrofon direttament li surnaġi. Jekk se titilqok nitlobkom tmorru minar storbju. Sornaġi, grazzi President. Kollegi, ippruvaw e, e tamlu xafna sejjes meta titilqu. Jek irrobkom kollegi, grazzi. Eh, Sornaġi, ibda. Kollegi, jiena nishtiq nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet. Nishtiq niprezenta la bozz għal rapport uh, standard minimi għal minoranzi fl-Unjoni Ewropea, nixtieq nirringrazzja għal kontribuzzjonijiet le shadows il-membri tal-intergrupp għal drittijiet tal-minoranzi, l-appoċ anki minnaħa tal-President, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, ENA, ICMI, e il e ċentru Ewropew għal kwistjonijiet ta' minoranza u anki ħafna NGOs illi tawna għajnuna, u anki l-esperti kollha. il drittit tal-minoranzi huma benefiċi għal soċjetà kollha ja strument ta' paċi, tagħmel prevenzjoni tal-konflitti, ġib sikurtà u stabilità u żvilupp. Jiena kontent nirrappreżenta l-grupp tiegħi, il-grupp tagħna hawnhekk biex nuri li hawn interess fi drittijiet tal-minoranza fil-gruppi kollha tal-Parlament. Il-abbozz tal-rapport ta' inizjativa għal standards minimi għal minoranzi fl-Unjoni Ewropea e bazata fuq it-trattat tal-Unjoni Ewropea. Karta tal-Unjoni Ewropea, kriteri ta' Copenhagen, Copenhagen u anki dokumenti oħjar doħrajn bħala deċiżjoni għafas fuq il-minoranzi u anki l-Karta Ewropea fuq il-lingwi reġjonali ta' minoranza li ġew ġew firmati minn ħafna. Stati membri Eh, tlet pilastri huma edukazzjoni, kultura u lingwa. Waqt li fl-istess ħin irridu nikkonsidraw anki s kwestjoni ta' sussidjarieta u proporzjonalità. Nitkellmu fuq drittijiet politiċi u kwestjonijiet ta' autogovern u ma eh, fidejhom jiddeċidu min huma l-minoranzi u min huma eh, titolari ta' dawn id-drittijiet ta' minoranza. U importanti Inna aktar minn 10 snin minn riżoluzzjoni fuq il-protezzjoni tal-minoranzi u anki politika kontra diskriminazzjoni fl-Europa. E, u din ġiet prezentata mill-President Sur Moraes. Mill-trattat, mill-kriteri ta' Copenhagen għanna trattat ġdid, però memra da garanzija il-kandidati rispetta e, l-impenji skont il-kriteri ta' Kopenhagen la darba jkunu daħlu. U għal din raġuni aħna nixtieq morru l lem minn eh, kriteri ta' Kopenhagen u li konna direttiva fuq standard minimi għal minoranzi fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-minoranzi illi kellhom garanzija fuq id-drittijiet tagħhom eh, bħala kondizjoni biex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq infakkarhom illi din is-sena fil-inizjattiva bitta minoranza ġaġaw mirġbura miljon e, u elf firma biex namlu l liġi biex niproteġu <clears throat> il-minoranzi u insaħħu il diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni Ewropea. Nishtiq nisħa anki fuq il-fatt illi ma kienieċ inizjativa l-istess inizjativa bħal di kien anki inizjattiva oħra li bdejna fl-2013 u l-Orti ta' Ġustizja s-sena li għaddit ta' sentenza illi Komissjoni Ewropea e obbligata titratta l-inizjattiva. Allora fuq il-kwestjoni tal-protezzjoni ta' persuna li ha parti mill-minoranza. E l-inizjattiva essa hija ta' 1.300.000 imma nafu li l-minoranzi huma 40 miljuni u jridu jkunu jafu li l-Unjoni Ewropea edha eh, tistudja drittijiet tagħhom u jridu jkunu informati. L-Aġenzija tikkonkludi li fe meta l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza leġislativa biex tiddeċidi fuq il-protezzjoni tal-minoranzi, tista' però tiddeċidi fuq ħafna kwistjonijiet li teffetwa il-persuni li huma membri ta' dawn il-minoranzi. Hemm anki ħafna opinjonijiet mill-Kunsil tal-Ewropa, per eżempju riżoluzzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa 1985 tal-2014 illi illi fija lista ta' bżonnijiet dettaljati tal-minoranza l-abbozz eh, u kol jisħaq li jem ħafna prassi tajba fl Europea, per eżempju fil-Germania, fil-Holstein, fil finlandia u anki fil-Austria eh, u fil tirol tal-Italja. Dawn il-prassi għandhom jiġu użati u jiġu skambjati l istati membri. E, hemm l-żonijiet speċjali ta' minoranzi, per eżempju li kun hemm opportunitajiet ċirqa għall-edukazzjoni fil-lingwi ta' minoranza anki fi zoni rurali. Meta niġu għall-edukazzjoni fil-liġi eh, ta' minoranza m'għandix tkun kwestjoni ekonomika jew Eh, kwestjoni ta' manutenzjoni u ta' ġestjoni ta' skejjel żgħar, imma eh, il-kwestjoni ta' dritt tal-edukazzjoni ta f'dik il-lingwa. E, għal e, daqstan taħna nitolbu l-Kummissjoni toħroġ proposta leġislativa li tagħti direttiva fuq l-standards minimi għad-drittijiet tal-minoranzi fl-Unjoni Ewropea. Eh, kollegi, dan ir-rapport għandu skadenza għall-emendi fil-21 ta' ġunju fl-ofsinar. Grazie. Grazie, Sur Naġe. Nishtiq nispiega il-kollegi illi dana fissajn iħna l-kalendarju bil-kooperazzjoni ta' Sur Naġi u u jiddispjaċini illi dana u eh, daħalna dan il din punta informazzjoni eh, bejn iż-żewġ iż-żewġ smiħiet għandi għandi persuni li jishtiqu jitkelmu nishtiq eh, natija biss li shadows il-mikrofonu. Il nishtiq nillimita għal dawn it-tlet persuni biss għalix eh, eh, għalix eh, nkella se, se mux se jinaxina tlet persuni biss, tajjeb, waħda minnom hija Spinelli Umbat se jkollna diskussjoni toħja oħrajn fuq dan il-rapport u natu iktar attenzjoni. Soraja Post. Grazie, President. Nishtiq ngħid li kena l-ewwel laqgħa ta' Shadow fi Strasburg u l-ġimgħa li għaddiet kien hemm ħafna shadow u rapporter Surnagi kienet eh, laqgħa tajba ħafna. Ma anki jek nifem li huwa kellu din il-limitazzjoni fuq tliet pilastri fuq ir-rapport. Imma għanna anki l-inkludu il-minoranzi etniċi u nazjonali għax minna di ma jistawx jisfruttaw id-drittijiet eh, kulturali u, lingwistiċi tagħhom. U kapitoli, u kapitolu minn dan jista' jkun anke rispett tal- nazjonalità u identità, drittijiet ta' ċittadinanza, drittijiet simili, u anki id-dritt li nġildu kontra forum differenti ta' segregazzjoni u diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea, anki din parti mill-rizolzjoni ta' Konsil ta' Ewropa, għanna bżon anki kapitoli fu partecipazzjoni attiva u ta' sinifikat. bata għandi xie sibiet fuq eh, xi kapitoli li diġa jeżistu u naħseb eh, li huma importanti per eżempju illi l-istorja tal-minoranzi għandha jkun parti mill-kurrikula fl-iskejjer u nalmuhom fl-iskejjer u nitkellmu fuq il-argumenti eh, kontra zingari kontra il-lut, eccetera u dan għandhom ikunu fuq livell statali u anki il-bżon illi l-istituzzjonijiet kulturali jgħatu l-istorja tal-minoranzi etniċi u kulturali. Jina nħares u dim li kunem eh, kooperazzjoni tajba, jina zgura li se jkunem kooperazzjoni tajba. Signora Spinelli un bat Grazie, Presidente. Ma signor Albion titlob skuza li mhix preżenti llum u se nitkellem floka. Tixtieq tirringrazzja r-rapporter tal-li ta' bażi eċċellenti ta' xogħol fl-abbozz tiegħu il pretizzjoni ta' drittijiet tal-minoranzi għandha tiġi risolvuta b'approċċ eh, waqt li nirrispettu anki il-kompetenza bil-Unjoni Ewropea u Stati membri l-Unjoni Ewropea m'għandix approċċ komprensiv fuq il-protezzjoni tal-minoranzi fil-manifestazzjonijiet istituzzjonali ta' diskriminazzjoni, razzizmu, xenofobija. Is-sinjura e Albiol, allura, tixti illi ikunem manifestazzjoniet eh, strutturali, istituzzjonali ta' dawn id-diskriminazzjonijiet kontra gruppi ta' minoranza nridu nistaqsu, nitolbu l-istruzzjonijiet fuq livelli kollha li jkunu preattivi fil-garanzija ta' drittijiet ta' minoranza. Nixtieq anki tisħa fuq il-fatt li il-fatt li memx definizjoni ta' minoranza m'għandux ikun impediment kull darba eh, li jkun hemm diskriminazzjoni. Eh, m'għandux ikun impediment għall-azzjoni. Il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni huwa l-ewwel approċċ għal protezzjoni tal-minoranzi. U l-implementazzjoni tiegħu huwa eh, importanti ħafna. F'dan il-rigward il-diskors ta' mibeda u reati ta' mibeda għandhom jiġu kondannati. Politika ta' eh, ta' autogovern għandhom jiġu għandhom necessarji biex jiggarantixxu drittijiet. l access ta' servizzi pubbliċi fil-lingwa ta' minoranza għandha tiġi garantita u għanda tiġi motija l-edukazzjoni fil-lingwaċ ta' territorju minn ma toħloq segregazzjoni. Fl-ħar xeħut mill kontribuzzjoni ta' se jkunu bazati fuq il-rizoluzzjoni parlamentari tal-25 ta' ottobru tal-2017 fuq id-drittijiet fondamentali, fuq aspetti ta' drittijiet fondamentali fuq ir-Roma u fuq l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. ċoe il-ġlida kontra l-anti zingarizmu. Ija kienet ċadu gwe għal dan il-rapport u tħoss li dan huwa strument essenzjali li rridu nikkonsidraw. Grazzi. Grazzi. Jiena għandi bżon ta' pawza anke qabel ma nibdew bismih liħor tal-Facebook. <coughs> Grazzi nixtieq jaroka. Eh, nirringrazzja l rapporter ħaġa stajba li il-ħana dan il-moment storiku, ridu nikkoraġġu u nirringrazzja, ħax dan dokument jista' jkun għawi, jista' jasal fidejn kunsillu, jista' jkun riżultati tajba. Allora, nishtiqu napoġġa u grazzi anki għall-impenn għawi anki minnaħa ta' soċjalisti fu il-leġislazzjoni antidiskriminazzjoni. La darba li konna kastigi gbar u ġusti bil-benchmarks ċari u anki il-possibilità li wieħed jagħmel monitoraċ tal kizbitana u importanti. U bekk nistgħu nagħmlu liġi għawija bizzejt, ma ridux naħlu izmin illi ikonna biex ma illi nisimgħu wedet li mhumiex solidi minn tal komissjoni Allora ejja irridu ninkludu anki stazzjoniet importanti id-dokumenta komu importanti ħafna u kollu darba li jisir anki iktar għawi dritti oħrajn fuq l-identità u li nsaħħu il-soċieta ċivili biex n-nis ikun jistaw jitkellmu eh, ikun jistaw jitkellmu f'isimhom mux oħrajn jitkelmu f'isem eh, dawk in nis. għax ma jkollhomx konoxxenza għawija u solida daqs kemm għandhom eh, il-persuni li huma affettuati bil-problemi allora irridu insaħħu aħna dawn il-kellima uh, biex jitkellmu uh, eh, fisimhom minn nifsom. Jien naħseb illi l-messaġġ tagħkom flimkien huwa ta' sekk importanti illi irrid ikun anki prezenti anki f'dossier oħrajn mhux biss fl-antidiskriminazzjoni u home affairs, imma anki kwestjonijiet ekonomiċi għax dawn huma persuni illi qed jiġu diskriminati kontra anki fl-ekonomija eh, ħafna drabi meta nħarsu lejn il-kriżi. Iva, l-minoranzi huma foqra, e, e, mhux biss fuq id-drittijiet imma anki fuq l-integrazzjoni ekonomika u għanna ninkluduhom f'dokumenti oħrajn kontra il-faqar. Għax dawn il-persuni għandhom e, diskriminazzjoni doppja jekk mhux tripla. Grazzi ħafna. Surnaġi, Naġi tixtieq terġa' titkellem fuq dawn il-kummenti? Grazzi ħafna tal-kummenti li ta' għamiltu li naħseb illi aħna maħniex se ninsaw. Illi eh, ninkludu minoranzi mux biss etniċi u nazjonali, imma kwalunkwe grupp ta' persuni jista' jkollhom problemi. Tkellimna anki flimkien mal-shadows u naħseb illi tista' tkun kooperazzjoni tajba u faċli u nistaw anki ninkludu l-kollegi kollha, bil-gruppi kollha. Grazie. Grazzi, Kif Kifat l-iskadenza għall-emendi 21 ta' ġunju, issa se jlamlu pawza għasira ta' 10 minuti qabel ma nibdew il-smih fuq il-Facebook. U għandi bżon ta' pawza disperatament, jgħid il-President. Nibdew fil-5 nofs eżattament. Mela, jekk intkom eh, jinteressakom tkunu prezenti fuq il-Cambridge Analytica u Facebook nibdew fl-5 preċizi. Grazie.